illi baqa maħna sal-axħar u e, seduta li mis e, għada il-ġimma 27 ta' ottubru mit-8 u nofs sal 11 nofs u mit 11 nofs sal 6 nofs. L-agenda ġi publikat huwa disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Maluqa nsellem il-kulħadd u nitlobkom nagħtikom il-lejla tajba. U nirringrazzja l-interpreti.